L-advisory board aħna għedin eh, għanna involuti kol kumitat ta' reġuni u istituzzjoni oħra li jisaxħu il rol ta' reġuni f'da kollu. L-Unjoni Ewropea eh, hija Ewropa ta' ċittadini ma' wkoll ta' reġuni biex għana nixtiequ ntejbu l-governanza f'dan l-istrument billi ngħinu li jiġu evitati ċerta konflitti ta' interess. Jek xaħat jinvesti 75% l ib għallora jkunem 25% għal banki Banek Nazzjonali. Għandna nixtiequ li dan jiżdi tal-100%. Grazie ħafna. Mhux il rapporter li jħor su Bartieri. Mela, naddu għal uh, Kummissarju Binkowska. Signuri, il dibattitu tal-lum huwa emblematiku tal-appoġġ li din il-Kamra tat l-inizjattivi tal-Kommissjoni biex tappoġġa l-investiment matul il-mandat tagħha fisem il-Kommissjoni nixtieq nirringrazzjakom għall-appoġġ tagħkom. Il-ftehim parzjali li li wasaltu għalih mal-Kunsill fi żmien verament għażir ħaj permetti li xil ix-xogħol ta' preparazzjoni u dan jisir e, bħeffa biex hekk ikollna implementazzjoni fil-ewwel ġurnata tal-MFF li mess biex ikun hemm inkomplu fl-appoġġ tal-investiment. L-investiju ħaj jisimplifika l-istrumenti li għandna bħalissa u taħt garanzija waħda u ktib ta' regoli u brand e, jattendi l bżonnijiet ta' dawk li għandhom forsi xnuqqasijiet ta' investiment digitization, eh, djar soċjali, trasport urban huma xi ftit miż-żoni li bħalissa mhux qed jirċievu l-investiment adekwat fuq is-suq. L-Invest EU, l-garanzija Invest e jippermetti li jsir dan il-finanzjar u għal benesseri tal-pubbliku. Dan ħajġi appoġġjat eh, Kommissjoni qed tieħu gost da kommissjoni qed tagħmel valutazzjoni pożittiva ħafna li l-kolleġlaturi eh, rispettat l-proposta tagħhom biex ikun hemm aċċess dirett għal garanzija tal-Unjoni Ewropea waqt li l-banek eh, tal-investiment eh, huwa parti u l-espertiż tagħha hija magħrufa atturi oħra bħal-li jew il-Bank tal-Council of Europe u kif ukoll il-Banek Nazzjonali jkollhom opportunità biex ikunu ikunu sieħba ta' implementazzjoni. Jekk niskuraw li aħna nkunu nużaw eh, il-kapaċità l-arfin espert kollu u fl istessin nieħdu nota tal-bżonnijiet lokali. Il-preparament ta' InvestEU ħaj ġib lil dawn atturi kollha flimkien u jistabilixu sistema u fl-istess jom opportunità biex jkollhom sens ta' proprjetà fil-programm. Dana iwassal għal komunità ta' investituri li appoġġaw l-anijiet tal-Unjoni Ewropea. Matul il-negozjat il-Parlament kellu rwol ewlieni biex iżomm eh, l-idea ħajja u jisaxħaħ trasparenza u accountability. Dan jfisser li da kollu tejjeb l-investiju investi għalek nala billi nirringrazzja l l shadows u daw kolla li bximot juħor kienu involuti bħala komitati biex mastinna għal pozizjoni eh, tajba fi żmien verament għazir biex dan eh, sir qabel elezzjonijiet. Jina nixtieq ukoll nieħu l-opportunità biex nuri l-apprezzament lill presidenza eh, tar-Rumanija għall dedikazzjoni tagħhom għall isforz tagħhom. Grazzi. Grazzi. Onorevole Gentile. Ale może po, potem panią Gentile. Etnara. Signora Gentile. Grazie Presidente. Grazie Presidente l-Ewropej qegħdin inwasslu dan l-eżempju li l-Ewropa qed tinbidel. L-Ewropa dejjem qed tibbiet mill-awsterità u qed tippożizzjona ruħha frotta differenti. Anke dan huwa riżultat tal-ħidma li saret dawn l-aħħar snin Ewropa taċ-ċittadini li tħares iktar lejn is-sostenibilità u l-inklużjoni soċjali. Invest Europe tagħti sosten lill-intrapriżi u lill-SMEs jagħti appoġġ l-ekonomija ċirkolari l-infrastruttura ambjentali. Investiju huwa programm għall-iskejjel università tagħlim għal ħiliet ġodda. Investiju jirrigwarda s-saħħa, l-kura tas-saħħa, l u iwassal għall innovazzjoni appoġġ l-ekonomija soċjali u l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 Grazzi President, huwa ta' pjaċir għalija li qed nippreżenta hawnhekk ir-riżultat ta' ħidma twila u negozjati intensivi illi waslu għal riżultati pożittivi. Nirringrazzja lill kollega Jose Manuel Fernandez, lix shadows kollha, il-kollegi kollha li taw kontribut sabiex approvajna dan it-test li bih issa qegħdin nimxu inkomplu xi ħaġa li bdejna ftit ta' snin ilu l-politika ta' awsterita waslu għal tnaqqis kbir ta' investiment pubbliku kif ukoll privat fl-Unjoni Ewropea kollha. U waħda mill-prijoritajiet tagħna kienet dik illi nerġgħu nniedu l-investiment. Iktar investiment bħala prerekwiżit għad tkabbir. Grazzi għall interpretazzjoni flessibbli tal-patt ta' stabilità u grazzi għall inizjattivi ġodda bħal Fond Ewropew għall investimenti strateġiċi rajna kif isiru allokazzjonijiet ġodda fil- fil-politika tagħna. Rajna wkoll li jkun hemm investiment fis-settur tal-innovazzjoni, fl-infrastruttura materjali, immaterjali, dak soċjali u t-tibdil fil-klima. Qed nitkellmu dwar sfidi li beħsiebna nindirizzaw permezz tal-programm InvestEU apparti li se nsaħħu l-appoġġ għall-SMEs għar-riċerka, għall-innovazzjoni, għall-infrastrutturi sostenibbli B'dan il-programm se nkunu wkoll qegħdin nindirizzaw il-diskrepanzi fl-infrastrutturi soċjali fejn se nkunu qegħdin niggarantixxu li jistgħu jitwettqu proġetti fil-qasam tal-edukazzjoni, fis-saħħa u l-ftehim li rnexxina nilħqu mal-Kunsill iwassal għal numru ta' bidliet li jtejbu t test tal-Kummissjoni. L-ewwel qabel kollox rajna illi il dawk il-depositu li jsir irid ikun abbażi tar-riskju ta' dak l-istess proġett u li jkun hemm kundizzjonijiet aktar favorevoli jistgħu jiġu applikati sabiex nippromovu l bini ta' pjattaformi ta' investiment sabiex niffavorixxu investimenti fejn l-iktar li hemm diskrepanza fl-investiment jew inkella biex ninkoraġġixxu investiment f'setturi fejn il-ħtieġa hija iktar eh, ovvja Apparti li għandna wkoll senatu rwol lill bank Ewropew ta' Investiment tajna wkoll l-importanza lill banek Nazzjonali għall finanzjament ta' proġetti ta' investiment. Dawn il-banek jista' jkollhom aċċess dirett tal-Garanzija Ewropea u dan ser jippermetti li jkun hemm iktar flessibilità u għalhekk iktar possibilità li jiġu finanzjati proġetti li Eh, li ħallu effett anke fuq il-postijiet tax-xogħol. Fl-aħħar rajna wkoll li l-Istati Membri mhux biss se jkollhom il-possibilità illi jallokaw il-parti mis-sorsi tagħhom għal politika ta' koeżjoni fil-programm Investiju fil-qasam nazzjonali se jkunu jistgħu wkoll jikkontribwixxu b'riżorsi addizzjonali illi se jkunu qed jitqiesu bħala kontribuzzjoni ta' darba u mhux ser jiġu ikkalkulati mhux ser jiġu meqjusa fit-total ehm, biex jiġi kunżrat fil-patt ta' stabilità. It-test se nkunu qegħdin nivvotaw fuq u għada u wieħed bilanċjat, inkluż il-parti importanti li qed titlob li jkun hemm tal-inqas 55% tal-investiment fil-qafas tal-infrastruttura sostenibbli li jikkontribwixxu sabiex nilħqu l-għanijiet stipulati fil-ftehim ta' Pariġi għall klima u l-ambjent. Ovvjament huwa importanti ħafna li jkollna ċertezza tal-użu ta' dawn ir-riżorsi u għalhekk fil-leġislatura li jmiss xogħolna se jkun li ninnegozjaw qafas finanzjarju pluriannwali li jilħaq l-aspettattivi ta' dan il-proġett l-aspettattivi ta' dan il-programm investiju u anke tal-ħtieġa li jkollna baġit Ewropew f'saħħtu. Aħna nafu li dan il-programm se jkun pass importanti ħafna meħtieġ iżda mhux biżżejjed fil-leġislatura li jmiss dan għandna nagħtuh prijorità politika li natwaw programm straordinarju ta' investiment li permezz tiegħu nistgħu insaħħu l l-aspet ekoloġiku tal-ekonomija u li jkollna iktar tkabbir u aktar postijiet tax-xogħol. E, dziękuję bardzo. Teraz proszę o zabranie. Grazie ħafna. onorevoli Karas, fissam li pipi. President, signor Komissarju, rapporteurs, jinn nixtieq nirringrazzja eh, l-kolla Dawk kollha li fil-bidu. Inaqdu. F'din taqtija biex namlu dawn l-innovazzjonijiet. Meta ħanna fil-bidu kellna l-pjan ta' Juncker, kellna l-ewwel inizjattivi, l-FC, tnejn, u l-liġi sestiza sa' 2020, un-bat morna kol fl-Afrika. U issa fit minn il-mandat tagħna għandna l-investiju. U dana ħajkom ħajkompli sal-1000 Investimenti ġodda daħlu minħabba da. 150 elf SMEs fuq minn 4 biljun euro ġew mobilizzati. U 1.5 miljun impiegi ġew maħluqa. Aħna ħantejbu l-amministrazzjoni ta' dawn 14 strument li ħajġu taħt taħt eh, titlu wieħed. Għanna wkoll l-anijiet tal-ambjent u l-infrastruttura. Qed nippruvaw ntejbu il-kapaċità ta' proġetti żgħar. Qed nippruvaw niżguraw li dawn il-proġetti jiġu promossi fil-livell lokali. Għana tintejbu kol trasparenza tal-proċess ta' deċizjoni, ġifiri dan mux mux eh, tmim ma huwa raba livell, raba pass biex intejbu l-investiment pubbliku fl-interess tal-Europa u fl-interess tal-tkabbir ekonomiku u żvilupp u nisperaw li ġina ħaġa li ħad kompli fil-periodu li jmiss. Grazzi. L-Onorevi Glonis Moran. President, Signora Kommissarju, kollegi, jina u koll nsellem eh, Signori Rapporter, dan il-ftejjin provizorju dwar il-programm Invest EU fil-qafas tal-MFF tal-2021-27 jgħat il-messagġ li l-Parlament Ewropew huwa mgbur li jibat il-Kunsil minħabba il-suċċess tal-ewwel pjan ta' investiment, il-pjan ta' Juncker sabiex kun hemm iktar investiment għal fini tal-tkabbir sostenibbli u għal xogħol. Dak l-ewwel fażi tal-2021 riċerka, l-innovazzjoni, d kapitali, l ajnuna l-SMIs, fost l-oħrajn. Imma se naraw li se jkun hemm issa garanziji għal biex il-finanza jkollha ċertu etika u tkun anki sostenibbli Ċifri l-Bank tal-Investiment Ewropej, l-Komissjoni Ewropeja u l-Banek tal-Investimenti Nazzjonali. Kolla se jaħdmu flimkien biex jifinanzjaw il-proġetti, il-proġetti li jirrispettaw l-anijiet tal-izvilup sostenibli tal-ġnus maquda u anki tal-ftejm ta' Pariġi. Il-rapporter Fernandez l-ewwel semma xi ħaġa l fatt li llum nistaw nagħmlu investiment li jkunu investimenti soċjali u għal eh, kompetenzi dan huwa messaġġ importanti għas settur kreattiv bekk qed u rabta bejn l-investiment pubbliku u l-aġenda tal-kultura. tal kultura qed naraw li l-Ewropa li għandha storja Ewropa wkoll kulturali. Hawnhekk jiġifieri mhux se jkun investiment jew inkella xi għodda ta' investiment, EU Invest verament se jkun jipparteċipa fit-tibdil tal-klima, fit-tibdil tal-paradigmi tas-soċjetajiet tagħna qegħdin jiffaċċjaw l-Ewropa llum trid ukoll tibni b'mod progressiv Ewropa li tindirizza l-ruħa li ċittadini biex verament it-tamiet tagħhom, it-tamiet ambizjużi Ewropej tagħhom tkun tista' tippermettilhom li mhux joħolmu biss imma jsiru realtà. Grazzi. Thank you. Uh, Grazzi ħafna, Honorable Packet il-fisem li Grazzi ħafna President, kollegi. Bl-investiju l-Ewropa tkun tista' tinvesti f'proġetti innovattivi u sostenibbli Ġiviri, u ma garanziji, mhux sussidi għaf biljoni gbar, li għaj jattiraw is-setturi ta' investiment. Għaj Ħajġu appoġġat il-kumpanniji li jikunu kapaċi jizviluppaw prodotti innovativi li ma jarma jiddependu fuq eh, donaturi eh, li mhumiex mill-Unjoni Ewropea. Daw l-odda kollha ġew miġbura f'dan l-instrument wieħed u naħseb li approċċ eccellenti, kollu ġi simplifikat, il-banek ta' promozzjoni nazzjonali kollom ruol iżin importanti, dan jfisser e, ukoll il-banek ta' ehm, Fleming, naħseb jiena ikonna riżultat tajjeb. Tkun opportunità biex nagħmlu differenza l-aħħar plenarja huwa mod tajjeb biex wieħed item. Kien perjodu verament eċitanti fil -periodu. Grazzi ħafna. Fisema Alde, l-Onorevoli Vernik għal-minuta. President, Kommissarju, kollegi. Wara l-EFSI, l-Investi ju ħaj jikollu rwol importanti fil-mandat li jmiss. Lesson, die we hebben getrokken uit qed jindikanna direzzjoni importanti. Waħda mill-lezzjonijiet li aħna tal-limna fil-kriżi tal-2008 huwa li ekonomija stabbli huwa investiment. Eh, ekonomija ta' investiment. Eh, daw il-biljuni kbar li nħabba tal-programm huwa weda għal ġejjini, innovazzjoni, digitazzjoni Dawn ħaj jizguraw li l-Unjoni fil-perjodu li jmiss ħatkun waħed mill-postijiet l-aħħar li attrattivi biex għet jinvesta fih. Mħoħ ehm, kreattivi u ehm, forza ta' xogħol kreattiva. Għalhekk għandna ntemmu dan in-nuqqas fl-investiment. Grazzi. E, w imieniu GUE pan Papadimulis. Il-proposta eh, ta' żewġ rapporters hija waħda imtejba meta mqabbla mal dik tal-ewwel tal-Kummissjoni imma xorta man għanna bżonn iktar, iktar investiment, investiment fuq livell dinji li joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Kollox għadhom dendel. U minn mindu peress li m'għandniex l-MFF għax fil-kunsil il-pressjoni li minn flok jiziduhom il-fondit li qed jipproponu l-Kummissjoni kif irid il-Parlament, il-Kunsil irrit naqqasom. Ma' shadows aħna minna ressaqna numru ta' emendi biex intejbu il-proposta biex ikonna inqas burokratija u wkoll iktar kopertura ġeografika aħjar, naraw li ikunu mdaħla l-SMEs u anki r-rwol iktar imsaħħaħ tal-banek ta' investiment u l-investi proġetti ta' investiment li huma favuri tibdil tal-klima. Imma xorta naħseb li l-proposti għandhom ikunu iktar ambizjużi għalhekk jiena matul eh, qabel il-vot għandna se nresqu iktar emendi. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa għall grupp tal-ħodor is-sur Sole minuta u nofs. Kummissarju kollegi, Għalina, Invest EU l-ewwel u qabel kollox għandu jkun instrument li jġibinna progress għall ekonomija sostenibbli u għalhekk tajjeb li qed naraw li għall klima u għall infrastruttura hemm iktar fondi. Aħna żgur ridi nkunu determinati li aħna nirrispettaw il-ftejm ta' Pariġi il-prinċipju ta' l-investiment sostenibbli għandu jkun priorità għalhekk dan il-Parlament qal li l-faħam nukleari u l gas ma jistgħux ikunu investimenti sostenibbli. Għalhekk huwa neċessarju li nsibu l volontà politika sabiex is-settur privat ikollu proġetti ta' investiment li jkunu wkoll jaqblu ma' ekonomija ħadra. Aħna ma naqblu xejn li jkun hemm proġetti ta' eh, difiza li jiġu il-flus jiġu minn Invest EU tħassib tal-ambjent jew soċjali li suppost jieħdu priorità. Imma biex inkun pożittiv jina nilqa il-fatt li mill-banek nazzjonali u reġjonali li se jkunu hawnhekk se jipparteċipaw dan huwa importanti bħala fil-programm fil-programmi u fl-aħħar nixtieq ringrazzja rapporters u l-biċċa xogħol tajba li għamlu. Grazzi, grazzi ħafna. Issa għal-EFTD Sur Arnett, żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Jiena l-aħħar darba li se nitkellem fil-Parlament Ewropew jien mhux eh, se nkun kandidat mill-ġdid. Jiena kont fl-2014 e, bil-mandat tal-Brexit jiena għamilt l mutijaj tiegħi biex inkun Eh, nirrispetta dan il-bat. Issa, kien hemm referendum fil-Brexit tal mbagħad 2016 rajna li kien hemm il-Brexit, ħareġ minnu l-Brexit. U erba' darbiet dan ġien konfermat il-nies tal-Renju Unit għamlu l-edet tagħhom ċari daqs il-kristall. Għalhekk huwa surreali li qegħdin nindiskutu 40 biljun ta' euro u 500 Eh, miljun għall-lat tekniku f'dan li ju invest. Imma ma nafux jekk ir-Renju Unit hux se jkun parti mill-MFF li jmiss, ġifiri il-pjan finanzjarju ta' seba' snin ġejjin. Dan ma ħadd ma jista' jiggarantih. Mid-29 ta' Marzu u d-dati l-oħra, issa ġejna l-Ottubru 31 ta' Ottubru Ovvjament il-gvern Ingliż eh, qed ikun intransiġenti hawnhekk. Issa wkoll se jkollna nagħmlu nipparteċipaw fil-elezzjonijiet Ewropej u, u fil-23 ta' Mejju se jerġgħu juru hekk in-nies tar-Renju Unit. Għalhekk il-Pols issa kif għalfen Frank Sinatra and now the end is near biex fl-axħar ilbu l-paġna rridu namlu l-affarijiet our way, my way. Aħna l-affarijiet għamilnijom skont kif ridu l-kostituenti tagħna u hekk irridu jagħmlu l nies tal-politika tal-futur, hekk għandhom jagħmlu jaġixxu. Grazzi ħafna is-Sinjura Maletic. Minuta u nofs. Grazzi, President. Jiena nixtieq nifraħ is-Sur Fernandez u s-Sur Gualtieri għal dan il-ftejim tajjeb li kisbu li għandhom xieqsam għal l-element il-ġodda ta' dan il-program ġdidi u invest. Kif għalet signora Kommissarju huwa inċentiv tajba għal futur anki negozjati li tal-futur li se jkunu importanti għal-parlament li ġdid tal-parlament il-ġdid hija tila darba qegħdin nitkellmu fuq il-programm tal-Unjoni EU Invest huwa importanti mhux biss illi nifformulaw dan il intuħ xejra dan il-programm imma naraw li jiġi implementat fl-istati membri speċjalment naraw li jkun iktar viżibbli huwa importanti ħafna li nfinanzjaw proġetti li ma jsibux il-fondi minn eh, mill politika ta' kohezjoni jew kellha minn self kummerċjali eh, kompaniji tal-startups, dawk li jġibu ċertu innovazzjoni. Ovvjament, kumpaniji ku jibdow pala startups ma bat jikbru. Jew inkella forsi dawk il-kumpaniji li jkunu sabu ċertu diffikultajiet u tajjeb li intuhom ċans eh, ġdid. Imma u hemm ħaġa tajba wkoll li se jkun hemm is-self mingħand il-banek kummerċjali. Irridu imma noqogħdu attenti fuq il-kopertura ġeografika l-EFSI kienu iktar jipparteċipaw dawk l-istati l-iktar sviluppati immissa bil-blodda l-ġdida anki l-pajjiżi inqas sviluppati jistaw jgħatu sem. Sinjura Beres, Sur President, Signor Kommissarju, l-adozzjoni ta' dan il-dokument fuq il-programm InvestEU jgħat fit-triq li eh, din il-Kummissjoni Ewropea ħadet ġifri wara li tata eh, spinta l-qoddim bil-pjan Juncker u anki l-SND ġifri għall-Ewropea tal-Euro l-investiment strateġiku tal-2015 un bat li ġi mġeddet l-MFF mill-2021 sa 27 u dan huwa għaftajim tajjeb sa fuq il fatt li hemm governanza li ġib iktar bilanċ għax hemm kumitat strateġiku li jmexxi l-Bank Ewropew tal-Investiment u l-Banek Nazzjonali Eh, tal-iżvilupp u anki esperti indipendenti li jkunu maħtur mill-Parlament Ewropew. Dan il-programm se eh, ikun jista' jintuża f'setturi ekoloġiċi tal-ambjent u anki soċjali kif qal anki rapporter. Nitkellmu fuq l-infrastruttura sostenibli u l-investiment soċjali fejn insibu ukoll setturi kreattivi u ta' kultura, kulturali. Issa, fuq kif se nibbilanċjaw il-prioritajiet tal-ambjent u anki ġifiri bil fil-mija li suppost imorru għal l-ekonomija l-ħadra u l-istatut tal-Bank tal-Investiment Ewropew peress li dan il-Kummissjoni qalet li dan il-bank se jkun l-imsieħeb eh, li qed tiffavorixxi imma rridu noqogħdu ftit attenti u naraw kif l-affarijiet jiżviluppa viżavi dan il-bank. Grazzi ħafna. Signora Mezzi, grazzi L-invest EU e li se jkun iktar immirat fuq l-SMEs anki jekk hemm xi eh, tħassib u s-insan semmijom, għedin nitkelmu fuq l-investiment biex nġildu kontra bdil tal-klima. L-advisory hub li kif se jkun mamul biex ikun hemm ukoll kopertura iktar wiesa ġeografika ikun hemm evalwazzjoni tal-proġetti bl-indikaturi li għandhom xaqsmu mal-għanijiet tal-klima li wieħed ikun laħaq. Imma hemm l-imma l-investiju ma jista l-proġetti ta' difiża u anki per eżempju proġetti għandhom xaqsmu ma eh, l-aeroporti u anki l-enerġija tal- eh, iktar tradizzjonali. Eh, dawn eh, proġetti bħal da ma jistawx jihdu fond milju għavinstead. Għalek nejdilkom biex tivvutaw għal-grupp tal-ħodor f'Mejju. l post biex il- Grazzi tal-li nitkellem. Il-kollegi tiegħi diġà Qalu ħafna li kien hawn xteq li wieħed għandu xiejt fuq dan li ju e, investiju li jiena naqbel magħhom imma lija huwa proġett importanti li investiju l-esperjenza li kellna ma' l turina li inċentivi bħal daw jagħmlu sens u li tajjeb li nifukaw fuq eh, dawk is-setturi fejn huwa diffiċli li jkun hemm il-fondi kummerċjali għalihom. Tajjeb li dan il-proġett se jifoka iktar fuq l-SMEs, fuq it-tibdil tal-klima, fuq l-ambjent, fuq ir-riċerka u l-iżvilupp jiena naħseb li fil-futur dan il-proġett jista' jkontribwixxi lejn l-ekonomija Ewropea imħabba l-effett eh, multiplikatorju tiegħu għax ovvjament dawn jistgħu jagħtu garanziji wkoll biex wieħed ikun jista' mbagħad imur lejn il-banek biex ikollu eh, self. Naħseb jiena mill-lefsi hemm eh, x'nitalmu u jkollna pjan ieħor għal fil-periodu finanzjarju li jmiss mill-21 sa 27 l-2000 ġviri biex aħna il-proġetti tal-proġett tal-ġejjin jkun aħjar u nispera li l-Parlament li ġej ikun jista jiffinalizza dan biex dan ikun jista jibda mill-2021 is-Sur Fernandez għal-minuta. Iva, grazzi President. Komissarju, ħames ilu il- is-soċjalisti u aħna konna tlabna li jiqfu l-programmi ta' awtorità etna li kien hemm bżonn biex insolvu l-problemi naraw x'inhuma t-talbiet u nirringrazzjaw il-Kummissjoni għall lajnuna u l-gruppi eh, kollha li ħadmu biex eh, jitnieda l-pjan ta' Juncker biex bekk niġġieldu l-kriżi tal-aħħar snin. Huwa importanti dan, dan il-pass li qed nieħdu issa b'dan l-istrument il-ġdid, dan il-programm investiju l-ġdid li l ideja hija li jkun hemm l-investiment li kompli fl-Unjoni. Dan huwa importanti għax hemm il-periklu li nistaġnaw. Imma mardux ninsow li il-pjan ta' Juncker kien kontra ċiklu eh, biex jiġilet kontra reċessjoni. Issa u kol għanna bżon politika li tkun anti ċiklu. Grazzi ħafna is-sur Buda minuta u nofs. Grazzi ħafna. President, jina nishtiq u kol nifraħra iż-żewġ rapporters u l-idea ta' dan l-investiju huwa li kunem l-investiment privat u l-bija tal-Unjoni tkun tista' tagħti e, iktar salvagwardji l-investituri. Ovvjament l-approċċ huwa ovvju ġifieri l-edeja hija li jkun hemm livell ta' ixina ċittadini e, tal-Ewropa kollha permezz ta' kompetittività, konverġenza, innovazzjoni digitali u anki l-użu tar risorsi b'mod xieraq. Palissa l-investimenti insibuhom f'ċertu stati membri l-iktar. Ġifiri, b'dawn il-proġetti li se jnażlu li se jkunu mħalsa mill investiju, rridu naraw li jkun hemm bilanċ ġeografiku li jkunu mdaħla l-istati membri kollha biex ma jkunx hemm diskrepanzi bejn ir-reġjuni. L-SMEs ukoll għandhom ruol importanti ma daw dejjem jiġu faċjati minn proċeduri komplikati ħafna l-investiment. Għalhekk dawn għandhom jiġu mejjuna biex nisimplifikaw l-om proċeduri tal-finanzjament u naqsu l-om il-burokrazija. Il-proġetti iż-żar irridu naraw li nirrendhom li ikunu iktar jappellaw u nejnu il-klasters tal-innovazzjoni u anki l-prodotti innovattivi. L-autoritajiet pubbliċi iridu jaraw li jagħtu il-fondi eh, biex l-industrija kreattiva jinkoraġġuha anki il-shared workspace. Grazzi. Rubik, putarej, minut. Sur Rubik. Grazzi ħafna, President. Jiena u kol nishti nirringrazzja is-sur Kas Paras. B'dan il-mod nistgħu noħol u dan huwa eżempju ta' kif nistgħu noħol u prosperità. Jiena il insegwi dan kollu dan l-aħħar ħames snin u nista' ngħid li kif l-MFF għall-SMS kien inħoloq fl-2000 u wieħed kellna 5 miljun bħala fondi dak iż-żmien u sal-2013 kenna l-program tal-entrepreneurship u innovazzjoni u hemmhekk kenna żewġ biljuni għad dispożizzjoni u fl-aħħar blefsi kena 500 miljon. Ġifri qed naraw kif il-politika tal-SMEs fru l-livell Ewropew ħadniha bis-serjetà. Meta nistgħu naraw li 55 fil-mija se jmorru għall-anijiet tal-klima bekk naraw li qed nagħmlu eh, qed ikonna politika progressiva. U se ġifiri anki fuq il-level globali qed inkunu ta' eżempju. Nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni għax l-SMIs mhix ħaġa faċli għalihom li javvanzaw. Imma huwa possibbli, grazzi ħafna. Wkaġdi ähm, għaj mam jednego mówcę, pan, pana Mariasa, proszę o zabranie głosu. Mela, l-unika kellim taħt il-proċedura kaġdi għaj u għall-onorevoli Marjas. Grazzi tassew, President. Il-programm InvestEU teoretikament jista' iwassal għal suċċessi billi joħloq postijiet tax xogħol, jappoġġja għal biex jkollna ħiliet ġodda u jkun hemm iktar taħriġ. Imma biex nagħmlu dan ma rridux nagħmlu l-istess balji li għamilna fil-pjan Juncker. Pereżempju, speċjalment fil-Greċja rajna illi ħafna mill-flus inxtorbu mill-kumpaniji multinazzjonali Ewropej Dawn il-kumpaniji multinazzjonali Ewropej ħadu ħafna mill-flus pajjiżi fosthom fraport, pereżempju minħabba dak li imponit fuqna it-trojka, imbagħad din il-kumpanija ħadet 280 miljun euro minn dal-fond u l-istess ammont mill-banek Griegi dan mhux investiment, dan mhux investiment li se jwassal għal tkabbir fuq livell lokali reġjonali. Dan din hija biss privatizzazzjoni finanzjata mill-Unjoni Ewropea jridu nappoġġaw l-SMEs fil-prattika fir-realtà billi nagħtuhom valur miżjud. Grazzi tassew. Issa l-Onorevoli Bjankowska fisem il-Kommissjoni. Onorevoli membri, grazzi ta' sew ta' din id-diskussjoni, grazzi tal-kommenti pożittivi tagħkom fuq dan il-programm. Il-konklużjoni li ser nasal għalija f'dan id-dibattitu hija ta' appoġġ sħiħ li qed jingħata lil programm Invest EU. Jiena smajt b'attenzjoni u ħadd nota tal-aspettattivi tagħkom u r rakkomandazzjonijiet li ressaqtu għal dan il-programm. Nixtieq ninformakom illi dawn ser noħodhom miegħi u ser indaħluhom fit tħejjija għal dan il-programm. Grazzi tas-sewa l-attenzjoni tagħkom, grazzi tal-appoġġ ta' rapporters u shadow rapporters. E, dziękuję pani komisarz i na koniec głos zabierze pan poseł sprawozdawca pan Fernandez Jose. Grazie l'onorevoli Fernandez, il rapporter. U publiku. pubbliku. Grazzi tassew. L-investiment tas settur pubbliku huwa huwa ferm importanti. L-investiment tas settur privat huwa indispensabbli wkoll. Li jkollna inizjattivi privati li jinsaħħu l-kompetittività tal-Unjoni Ewropea, nippromuovu l-intraprenditorija il-kompaniji startups li insaħħu l kompetittività u l-produttività tal-Unjoni Ewropea fl-istess waqt. Dawn huma kollha mezzi li bihom nagħtu pagi aħjar għal kulħadd pagi aħjar fis-settur pubbliku u anke pagi aħjar fis-settur privat. Fis-settur ta' investiment huwa importanti ħafna li l-gvernijiet jaqdu l-irwol tagħhom. Sfortunatament f'pajjiżi fil-Portugal fil-kuntest tal-pjan ta' investiment attwali Iżda dawn l-investiment li kien disponibbli ma użajna l-ebda euro minnu bħalma jista' jiġi użat invest EU. Dan jista' jiġi użat ukoll fis-settur privat kif ukoll dak pubbliku kulħadd irid jaqdi l-irwol tiegħu u um, fil-Parlament Ewropew irridu nimmobilizzaw 700 miljun euro rridu li jkun hemm distribuzzjoni ġeografika tajba insaħħu l-ekkim imsejjaħ advisory hub għall-investituri. Importanti ħafna wkoll li f'kull stat membru jkun hemm hubs nazzjonali li jappoġġjaw l-investituri u jkun hemm ukoll hubs reġjonali biex nejnu lil dawk li resqu l-kandidatura tagħhom. U bekk tassew nużaw bl ħjar mod possibbli il-fondi tal-programm investiju. Nilħu għalhekk aħjar l-għanijiet ta' dan il-programm, aħjar xalijiet aħjar, aktar postijiet ta' xogħol, aktar tkabbir, Ewropa aktar kompetittiva u waħda iktar inklusiva. Grazzi tassew lis sur Fernandez, id-dibattitu huwa konkluż hawnhekk din hija l-aħħar darba tiegħi li qed immexxi f'dan il-mandat nirringrazzjakom li kollha kooperazzjoni tagħkom il-votazzjoni se ssir għada u s-sessjoni tissokta għada filgħodu il-ħamis fit-8 u nofs sas L-aġenda ġiet ippubblikata fuq il-sit tal-internet tal-Parlament qabel ma nara is-surrubi kixtieq jintervjeni. President, Fisem, il-plenarja nixtieq nirringrazzja lilek. Inti kont president eċċellenti u nixtieq u nawgurawlek l isbaħ xewqat. Grazzi tassew jgħid il-president nittamaw li nistgħu niltaqgħu f'ċirkustanzi oħra. Forsi f'mod privat. Forsi f'pajjiżek. Grazzi tassew. Grazzi tassew jgħid il-president.